Tisa ta' Mejju, Sinjuri, illum hija u għajum l-Ewropa. Pallum Robert Schumann ta' il dikarazzjoni tiegħu u bekk eh, prepara s-sisin għall-istabilixximent tal-Unjoni Ewropea. Għatman nsertajna illi niċċelebraw dan il-jum f'sessjoni plenarja u fi Strasburgu. Allura nixtieq nilqakom għal eh, sessjoni taftuħ solenni illum f'jum xuman. Illi huwa jum illi jimmarka il-bidu ta' dak illi kienu ġenament il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, imbagħad wasta tal-Komunità Ewropea illi minn hemmhekk imbagħad eh, komplit titjib u għandha bżonn titjib. Mela ħanibdew issa mill din l-orkestra ħadd tatina ftuħ. Vielen Dank, meine Damen und Grazzi. Signori, mill-Konservatorju ta' Strasburgu kellna dawn il-mużiċisti grazzi ta' dik l-introduzzjoni. Signori, fil-9 ta' Mejju tal-1950 Robert Schumann għal ek bil-Franċiż sont des efforts créateurs qed nitkellmu fuq l-isforzi li jew fl-Ewropa u anki t teddit li tiffaċċja. Imma l-Ewropa mhux se t-twaqqaf f'ħakka tajn. Imma se tkun maquda u toħloq l-ewwel net solidarjetà tal-fatti. Europa stürmische Illum l-Ewropa għandha eh, għandha żmien ta' inkwiet d-dima u huwa żmien deċiżiv ukoll. Allura iżjed minn qatt qabel issa għandna bżonn ċittadini għalbina. ċittadini li għandhom li jridu juru x-xewqa tagħhom li jaraw għaqda u rridu niftakru għawek xinuwa importanti. Għani kwota li l-xaħat minn dawn il-nis, dinja persuna illi tissejjaħ għal paċi, solidarieta u rispet reċiproku. Importanti illi konna din is-solidarjetà u dan il-rispett reċiproku importanti li dawn inkomplu nsaħħuhom. Eh, nsaħħu mhux dak li jifridna imma nsaħħu dak li jaqadna. Sinjuri, verament wasal iż-żmien illi l-Ewropa tibda tġilet. Ma nix eh, nkunu meċxija minn dawk li ma kontra laqda fl-Ewropa, għanna nħarsu lejn il-futur eh, b'konfidenza u in eh, komplu niżviluppaw l-Unjoni Ewropea. Nar il-ġimgħa tal-ġimgħa li għaddiet kell l-opportunità nkun il-Vatikan u niltaqa' mal-Papa. Il-mistoqsija li għamellu kienet xat jiġri fl-Ewropa. Eh, L-Ewropa li kienet għaddim fuq d-dim ta' drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-libertà, xat jiġri l-Ewropa saqsa l-Papa. Din dan il-kontinent illi eh, huwa kontinent ta' xjentisti, ta' mużiċisti, ta' filosofi, ċara minn din l-Ewropa. illi eh, weldet ċittadini kuraġġużi Albanija li kellhom il-kuraġġ illi eh, jiġġieldu u anke jirriskjaw ħajjithom meta eh, wasal il-moment illi iseħdan u kellhom il-kuraġġ illi jiddefendu dinjità ta' persuni oħra. Il-valuri oriġinari tal-Ewropa hemm bżonn nerġgħu niskopruhom. dawn in-nies fitxew modi ġodda eh, innovattivi u modijiet ġodda. Il-bidu ta' dan il-proċess kollu kienet il-gwerra u ma kienieċ biss kwistjoni tal li hemm viżjoni ta' Ewropa, ma kienieċ biss l-idea tal-Ewropa, ma xi ħaġa xaħġa xi ħaġa ġdida, mudell ġdid għal paċi u l-kooperazzjoni sabiex nelbu il model tal-erda u tal-vjolenza eh, li kien dak il-mudell li eh, missirietna eċu fi żmienhom. Għalhekk sinjuri verament wasal iż-żmien illi l-Ewropa tibda tikkumbatti. ma ridux inkunu mbezza minn dawk li huma kontra l-Ewropa u laqqas ma ridu nħalluhom illi eh, jizvijawna. Irridu eh, inkunu koraġġużi nħarsu lejn il-ġejjini tagħna u naraw li l-Ewropa timxi fid-direzzjoni it-tajba. Fis-26 ta' Novembru tal-1940 Dr. Dennis McQuivy kien qal hekk F'dinja fejn il-valuri nqelbu kollha ta' taħt fuq, fejn il-violenza sef u bażi ta' kuljum u fejn il-violenza tieħu eh, għamliet li qatt maħsib li jistaw ikunu possibli, mela emmek li inti tqumu tikkumbatti kontra dan kollu ifisser illi tkun dissident. Dan ir-raġel qal illi il-trittijiet tal-bniedem mumiex huma biss il-valuri jirrappreżentaw il-valuri fundamentali tal-Ewropa, huma u xi ħaġa illi għandha tinkoraġġinna lilna u lilkom ukoll fil-relazzjonijiet ta'kom ma' ħaddieħor. Id-drittijiet tal-bniedem Eh, huma strument sabiex iwaslu għal demokrazija u libertà anka f'partijiet oħra tad-dinja billi nsaħħu l-istat ta' dritt u d-demokrazija biex inwaslu dawn il-konċetti u l-valuri mal-erba tirkejjen tad-dinja. U dan il-tabib ek popolari li kien nata anka l-premju Sakharov minn għanna tkellem dwar l-Unjoni Ewropea u ddeskrivija bħala it-tama, it-tama illi tista tippermettilna defendu d-dinjità u id-drittijiet tal-bniedem. U dawn huma valuri iżjed importanti minn kwalunkwe tip ta' appoġġ finanzjarju jew ekonomiku. F'tlieta ta' frar tal-2016 ta' din is-sena, il-President tan-Niġerja, Sur Buhari, għawek f'din il-kamra għal il-problemi ta'kom huma il-difiża tal-ġit, il-problemi tagħna huma il-faqar eh, l-iskarsezza u il-sottosvilupp eh, teknoloġiku. U għalfejn insew aħna illi ekk huma l-affarijiet. Dan l-affarijiet kollha illi n-nies tanti dumu jiġildu għalihom, aħna għalina naħduhom bovji. Għalhekk wasal iż-żmien illi niġġieldu m'għandniex eh, nkunu bezza minn dawk li huma kontra l-Ewropa na jkollna biżiet perspettiva u ambizzjoni sabiex nbuttaw l-Ewropa fid-direzzjoni tajba. Il-President tal-Portugal fit-12 ta' April ta' April qal Sur da Souza qal to a generation for which Europe and European integration din il-ġenerazzjoni e, e, din il-ġenerazzjoni kienet ħolma li ma tistax tifrida mill-ġustizza soċjali, mid-demokrazija u mid-dritt tal-bniedem. Jina e, nemmen, jina qed noħlom b'Ewropa bħal din, Ewropa illi kemm il-darba rebħet l-total l-barbarizmu. U din Ewropa li se tirbaħ ukoll fuq il-teddida ta' terrorizmu. Dan il-raġel illi jemmen ħafna fl-integrazzjoni Ewropea u li għal dawn is-sentenzi propja weg f'din il-Kamra, kien eh, maħtur fl-ewwel ronda tal-elezzjonijiet f'pajjiżu fil-Portugal kien maħtur bħala President u dan juri illi id-demokrazija ma jfissirx biex li inti tkun kontra l-Ewropa u tkun favur l-Ewropa. Inti tista' tirbaħ l-elezzjonijiet jekk inti tkun favur l-Ewropa, għandek tkun ambizjuż u koraġġuż u e, dak il-kuraġġ li għandek inti jgħin sabiex inkomplu nibnu l-Ewropa. U wasal iż-żmien illi e, inkomplu nagħmlu hekk. Thomas Ildes barra minn hekk il-President tal-Estonja Nar it-tnejn ta' frar kien indirizza din il-kamra u qal e, Hemm ħafna sfidi l-bidla teknoloġika u l-euro fost oħrajn. Hemm soluzzjonijiet illi jeġgħu jaħduna lura li nħarsu fuq livell nazzjonali fisser li nkunu qegħdin immorru lura Eh, għal qabel it-tieni gwara dinija, ġifieri nkunu qegħdin naraw samni ħirna biss. E, nwaslu hemmhekk għal eh, ħafna ġlied eh, kollox bottaw risposta u kulħadd jispicċa jitlef, nispiċċaw inkellam morru lura fi żmien meta jekk inti b'saħħtek mela għandek raġun. U kif rajna dan seħ numru ta' drabi fl-Ewropa. dan huwa president ta' pajjiż illi elbet u nexila teħles minn dittatorijat komunist komunista grazzi għal saħħa tal-poplu. U l-Unjoni Ewropea issa aċċettat dan il-pajjiż u e, eh, promovit l-istabilità u l-paċi fil-komunità ta' dik ta' dak il-pajjiż tal-Estonja. li nerġaw lura li naħsbu dejjem fuq livell nazzjonali, jekk nerġaw lura għal dik il-mentalità, ikunu inkunu qed nagħtu pass lura. U nkunu qed nerġgħu lura lejn eh, żmien ta' qabel it-tieni gwerra dinija. Naħseb li verament kellu raġun il-President tal-Estonja. U għalhekk ta' min ġildu għall-integrazzjoni Ewropea propju llum fjum Schumann Eh, dan huwa fejn aħna qegħdin taħt teddida u għazmin meta eh, l-ispirtu Ewropew mhuwiex taqstant dominanti forsi, ma jiena konvint illi l-maġġoranza kbira ta' ċittadini fl-Ewropa xorta waħda għadhom jemnu l kooperazzjoni bejn pajjiżi u stati membri mod transkonfinali dik huwa hija l-aħjar triq li għandna nieħdu. F'dawn iż-żminijiet fejn għandna kriżi ta' solidarjetà fejn il-sisin tal-valuri tagħna eh, ġew sfidati irridu nisima eh, dan il-messaġġ ta' Sur u ta' nisoħra u wkoll fostem ta' Sur il-li qal inti ma tistax tibni l-Ewropa f'ġurnata waħda biss. Trid tkun Ewropa bbażata fuq is-solidarjetà. Għalhekk, sinjuri, verament wasal iż-żmien l-Ewropa tikkumbatti. L-Ewropej kollha illi jemnu f'dan il-modell ta' demokrazija transnazzjonali bħala l-aħjar modell biex nigarantixxu il-paċi u id-demokrazija issa qed insejjaħ lilkom biex issammaw leħinkom u mhux tibqgħu passivi. Grazzi.